Iverifikat t setat ta' Joao Pimenta Lopez u Signora Carolina Ponset Banel u Jaromir Kolicek u proponew illi niverifikaw il-mandat tagħhom b'effett illi jidħol fis-sef mill-31 ta' jannar ta' din is-sena, 3 ta' frar 2016 u l-4 ta' frar ta' din is-sena. Mxi oġġezzjoni jekk le nistan niverifika u nadotta il-